Forx najt, il-komitat ikon jikorreġi tlet testi. skont il-231 eh, tar-regola dawn ġew eh, korreġuti. Issa, irridu namlu dawn il-rekomandazzjonijiet. Din l-informazzjoni tista' issibuha fuq il-website u se tiġi reġistrata wkoll fil-minuti tas-seduta. Il-punt li jmiss huwa dikjarazzjoni mill-kandidat